Il-minuti tas sessjoni tal-biraħ kif ukoll dak kollu li adottajna bħala test kollha sibuhom disponibbli. M'hemmx oġġezzjonijiet. Bekk eh, nistgħu nqisuhom bħala prova.